azzjoni s-sena l-oħra. Għalek, il-situazzjoni hija serja, ma din naħseb li bieċaħbar tajba, grazzi. Vielen Dank, Frau Kommissarin Hedegaard. Zum Abschluss der Aussprache wurden sechs Entschließungsanträge eingereicht. Die Grazie ħafna, Kommissarju Hedegaard. Il-votazzjoni ħassir wara id-dibattitu li jmiss. Mela, naddu għad-dibattitu li jmiss huwa fuq l skandlu tal-abort sforzat fi ċina Issa ħanibdew bl-awturi l-ewwel net is-Sur Tanok. Sur President, dan l-iskandlu tal-abort sforzat fiċ-Ċina hija verament xi ħaġa xukkanti. Fang Mei ġiet eh, mwaqfa wara li ġiex ġiet eh, li qabżu fuqha ġiet imġela tagħmel abort. U jina nil l li fiċ-Ċina kien hemm ħafna li li tkellmu kontra dan għax din hija xi ħaġa stramba Il-labort sforzat u anka l-qtil tal-bniet, eh, trabi bniet, għada għaddejja fiċ-ċina u rridu namraw xħanamlu biex waqfu dawn l-affarijiet. Dan wassal għal zbilanċ ta' sessi għal kull mit ċajla eh, li titwilet tmintax il-tifel. Aħna rridu nassiguraw li l-budget tal-Unjoni Ewropea ma jiffinanzja l-ebda eh, organizzazzjoni li hija voluta f'dawn it-tip ta' eh, attivitajiet li għandhom x'jaqsmu mal-pjanar tal-familji. Irridu mpoġġu dawn it-tip ta' abort sfurzat fuq l agenda ta' dialogu li jmiss bejn l-Unjoni Ewropea u ċina. Grazie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 Din ir-riżoluzzjoni hija bbażata fuq valur fundamentali fl-Unjoni Ewropea. hija fil-fatt ibbażata fuq artiklu wieħed fuq il-drittijiet drittijiet tal-bniedem bażiċi. Ġbid dinjità tal-bniedem hija xi ħaġa ma tistax tintmess. Il-kwistjoni tal abort sfurzat ta' persuna ta' ta' mara ta' 22 sena f'ċina u għafat li ebżon li natu kasu. L-aborti sfurzati f'ċina u għandu rritu jiġu ikkundannati bħala ksur ta' drittijiet tal-bniedem maħna nsejħu fuq ċina biex terġa' tirrevedi il-politika ta' tarbija waħda. U l-Unjoni Ewropea għandha tinkludi l-kwistjoni tal-abort sfurzat fit-taħdidiet maċ-Ċina min ħala 16 fl-Ewropa jridu jkunu jafu eh, għaliex u fuq xiex qed jintefqu l-flus tagħhom. U l-flus tagħhom għandhom jiġu minn fuq biss skont il-valuri tagħna. Grazzi ħafna, Sur Peterli. Issa l-Onorevoli Romeva Anzi. Mela, mara Feng ġemmej ġiet eh, mġela titħol fi sptar ta' natati injezzjoni u kienem l-abort sfurzat tal-tarbija eh, li kienem ġo fiha. Uma ġalua tagħmel dan l-abort, iridu nenfasizzaw li dan sirna nafu bih minħabba il-ilment li sar fuq l-internet u dan jenfasizza l-importanza tal-ħilsien tal-espressjoni. Ma f'dan il-kas partikolari rritnajt li skont eh, il-konferenza internazzjonali kif ukoll il-pjantazzjoni tal svilup lan tal-pjanar tal-familji għandu jippermetti l koppju u l-familji li jiddeċidu huma b'mod ħieles u jagħmlu deċiżjonijiet informati fuq it-tfal u li kunem disponibli firxa sħiħa eh, ta' eh, metodu metodi ta' pjanar ta' familji tal-azla tagħhom u kwalunkwe forma ta' koezjoni ma jindixi kolla posta hemm. Għalhekk aħna nestin nixuq nagħtu l-kondoljanzi tagħna l familji eh, l-familja tal-vittmi u nikkundannaw il fasidu li qegħdin jingħataw mill-awtoritajiet. Kif ukoll aħna jiddispiċina li kien hemm din id-deċiżjoni li ġalua tagħmel abort u rridu nestendu dan it-tip ta' informazzjoni mod globali u naraw eżattament x'ħajġi fuq din il kwissjoni tal-politika ta' tarbija waħda. U din trid tiġi faċċata anka mill-persuni intellettwali u akademiċi fiċ-Ċina. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Romeva. Issa l-Onorevoli Xake għal minuta u nofs. Grazzi, Sur President, Komissarju. Kollegi, ix-xar li għadda permezz tal-internet aħna skoprejna li din il-mara li kienet eh, tqila ta' b'seba' xhur tqala ġalet ġalet eh, ġiet imġela tagħmel abort. U dan mhux inċident eh, waħdu l-infantiċidju ġifiri il-qtil ta' trabi li kunu għadhom kif twildu, kif ukoll l-aborti li jisiru minħabba l-għażla ta' sess qed jiġu fil-kuntest ta' din il-politika ta' tarbija waħda. Dawn l-aborti biex jażlu is-sess waslu għal devjazzjoni ta' demografija ta' madwar 40 miljun eh, tarbija tfal eh, ta, bniet li sparxew. It-tnis għandhom ikunu jistaw jamlu d tagħhom stess dwar jekk kollhom x'tfal jew le, u jridu jkunu jistaw jamlu dan b'mod sigur. U kwalunkwe forma ta' koeżjoni hija ħażina. U din hija violenza kontra n-nisa. U importanti li kull n-nisa kollha jkollhom aċċess għal saħħa tal-saħħa riproduttiva tagħhom u li jkollhom il-kura li għandhom bżonn. Issa hemm bżonn li nibdew ninvestigaw x'qed jiġri fiċ-Ċina. L-aħarnet nixtieq nefasizza li l-fatt li dan il-każ li eh, imnalla qed eh, jibda għajjem ċertu interess din il-kwistjoni u nixtieq ngħid li dan huwa minħabba l-fatt li hemm l-internet għaliex dan ippermetta li l-istorja tasal għalhekk jiena nixtieq nefasizza il-fatt li huwa importanti li inkomplu nirrispettaw l-libertà tal-internet u li dan jiġi wkoll anke fiċ-Ċina. Grazzi ħafna Onorevoli Xake. Issa Onorevoli Verġian Minuta Nofs. Grazzi, Sur President id-dritt ta' kwalunkwe mara li tiddeċidi istess fuq ġisima huwa dritt fundamentali iżda li ninstrumentalizzaw dan id-dritt ta' raġunijiet politiċi miex xi ħaġa li jistħoq lil min jiddefendi id-drittijiet tal-bniedem kif hemm fl-istqarrija internazzjonali kif ukoll konvenzjonijiet internazzjonali fuq l-eliminazzjoni ta' kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni kontra n-nisa għaw xi persuni għawek li għedin jipruvaw jamlu li li jistaw biex jiddubitaw minn dawn il-drittijiet, għedin anke jġildu minn wara. U dan iwassal għal dibattitu ta' urġenza fuq id-drittijiet tal-bniedem. U din hija xi ħaġa hija ħasra. Fejn ġammej ġiet imġala li tagħmel l-abort eh, bħal ħafna nisa oħra fiċina, ċina u mhux biss fiċina ċina anke partijiet oħra madwar id-dinja u din mm, dan l-aġir min-naħa tal-awtoritajiet irridu nikkundannawh għaliex din waqfu l-nisa milli jiddeċidu b'mod ħieles jekk ikollhom x'tfal jew le u dan it ħafna kontroversja u dibattitu fiċ-Ċina u qed tsir investigazzjoni. Il-ċina għandha popolazzjoni enormi 1.3 biljun u minħabba il-politika ta' tarbija eh, waħda kull familja ħajkun hemm tnaqqis kbir fil-popolazzjoni kif ukoll eh, il-popolazzjoni tagħhom ħadd ixjih b'mod fejn li mhux ħanaraw imkien ieħor fid-dinja u hemm bżonn jerġgħu jaħsbu dwar din il-politika tagħhom. Grazzi ħafna, Onorevoli Verġja. Taċċetta Blue Card? Minant is-Sur Migalski. Inti kon ġentili biżejjed li qed li mara għandha dritt li eh, tiddeċidi hija dak li tagħmel b'ġisimha. Inti iżda mhux qed titkellem fuq it-tarbija bħal raġel eh, huwa s-sit ta' u saqajh imma it-tarbija ija u kol propieta u sameta fil-tqala u wara e, sa it-tarbija tibqa' parti minn ġisima. Vielen Dank, kollegi Kollegin Versia. Għetafna, l fil Versia. Kollega, dan id-dibattitu fuq id-dritt tal-ħajja tal-, -ħajja tal fetu huwa antik fuq dawk li minn dawk li huma kontra l-abort jiena favur dritt tal-mara li tagħmel dak li trid tirsimha. Ejja ma nibqawx b'dan dibattitu tant infantili, aħna qed nitkellmu fuq drittijiet tal-bniedem dan huwa kwistjoni serja m'għandniex nippolitiċizzawha jew ninstrumentalizzawha għal raġunijiet politiċi, qed nitkellmu fuq nisa li qegħdin imutu fiċ-Ċina minħabba liġijiet li mhux qed jiġu applikati kif suppost. Ejja nimplementaw il-liġijiet kif suppost jekk għandna drittijiet il-liġijiet li jimplementaw id-drittijiet ta' bniedem ejja nimplementawhom, ejja nippruvaw, ejja nippruvawx indaħlu dibattitu ieħor li m'għandu xejn x'jaqsam ma' dan. Fil Dank fa' Kollegin Verxija. Grazzi ħafna, onorevli Verxija. Issa is-Sur Posselt. Għandu mistoqsija taċċetta blu card oħra minn għanti Sur Posselt? Grazzi ħafna, onorevli Verxija. Jina anzi mhux qed nifhem dan mhuwiex kontra s-suġġett, anzi rrid nerġa' ntenni l-mistoqsija. Inti temmen li tarbija li mhijiex mitwilda fis-seba' xahar, fis-seba' xahar nerġa' nirrepeti. Iġbir viċin ħafna li tkun twildet, taħseb li dak dik it-tarbija għandha dritt tal-ħajja jew le. Inti tippermetti tarbija ta' seba xhur tagħtiha il-dritt li tgħix jew m'għandix dritt tgħix li tarbija Ma kienitx l-om li nġit maqtula, kienet it-tarbija permezz sanjazzjoni ta' velenu. L-Onorevole Virgia. Inti ċar ħafna fil-fatt, eżis kollega. Inti ċi tkun taf inti tixtieq li id-dritt tal-ħajja tal-feti biex jiġi magħruf u inti kontra l-abort. Jiena favur li n-nisa jiddeċidu l-ġil m'għandhomx jgħidu l-nisa x'għandhom jagħmlu ġisimum stess. Vielen Dank, Frau Kollegin Garcia. Soweit die Verfasser der Resolution. Grazie ħafna, Signora Vergia. Mela dawk kienu l-awturi ta' rizoluzzjoni issa naddu għal-kellima. L-ewwel kellima l-Onorevoli Esaja. Grazzi ħafna, Sur President. Il-politika ta' tarbija waħda fiċ-Ċina għal darba oħra uriet inlat eh, krudili ta' ħabdan il-labort sfurzat ta' mara li kienet ila kienet ila b'seba' xhur għaliex dawn kellhom diġà tarbija waħda u ma kellhomx biżejjed flus biex ħassu il-multa. il multa iċ-ċina ehm, qed tikser drittijiet tal-bniedem din huwa ksur ċar ta' drittijiet tal-bniedem. U bżoni oħra fil-belt, nisa jistaw ikollhom biss eh, tarbija waħda, imma f'ċertu postijiet fil-kampanja eżempju, jista' jkollhom żewġ trabi. U kultant l-sawra l-abort sempliċement ta' xi trabi kienu bniet. dan it aħna nxuq nifmu għalfejn ngħidu li ħajkun hemm nuqqas 40 miljun mara fis-soċjetà, iżda aħna nxuq nifmu wkoll li id-dritt fundamentali ta' kull persuna hija li titwielet. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi il-kelma lill-Onorevoli Senison. Grazzi, President. Il-politika ta' tarbija waħda ta' ċina hija tkasbir ta' drittijiet bażiċi tal-bniedem. ċarotont din waslet għal ħafna abort sfurzat u sterilizzazzjoni. Fl-2007 12% biss ta' zazah Ċiniżi kellhom idea x'inhija kontraċettiv. Eluf ta' abort ta' aborti tiseħħu kuljum l-edukazzjoni sesswali titkun aktar disponibbli u aktar mxerda fil-pajjiż. Jeħtieġ li jkun hemm eh, waqfin totali ta' din il-kriminalità kontra n-nisa. L-ebda autorità statali manda dritt li ittem tqala. Jew inkella li twaqqaf tqala kontra r-rieda tal-lom. Din hija biss mġiba ta' reġim totalitarju u hija tkasbir inaċċettabbli ta' drittijiet tal-bniedem. In-nisa eh, jomordu, imutu minħabba mutilazzjoni, kuljum eh, paw sal-aħħar ta' ħajjithom u għet nisimaw fastidju saħan sitraqtil. Il-popolazzjoni ta' ċina għedha tiżdied għaliex in-nies qegħdin jgħixu aktar u mhux għaliex eh, qed ikun hemm aktar twelid ta' tfal. L-autoritajiet ċiniżi għalhekk għandhom jazmu mill-ġdid dwar il-politika tagħhom malar kemm jista' jkun. Grazzi, Onorevoli Xenexin, l-Onorevoli Ojoland. Grazzi President, il-ħtif ta' Fej Cheng Mei u l bord forzat tagħha kien kazbir ċar ta' drittijiet tal-bniedem tagħha. L-investigazzjoni ta' Feng Cheng Mei li seħ mill-Gvern Municipali ta' Hong Kong seħħu issa bżonn li l-awtoritajiet Ċiniżi jaħsbu minn ġdid dwar sterilizzazzjoni l abort sforzat fi ċina. Il-politika ta' tarbija waħda fi ċina waslet għal abort selettiv u dan jiskredita l-miżuri li kienem tieħdu biex il-politika tagħhom tiġi implementata din dan il-kas ta' Fei Cheng Mei għandu jwassal biex ikun hemm modernizzar tal-politika ta' tarbija waħda fiċ-Ċina. Il-pjanar tal-familja tkun għażla personali ta' dak li jkun kwa post fid-dinja. Ċina lek tinvesti aktar fl-edukazzjoni sessuali u tippromovi l-użu ta' kontraġettivi. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Ojuland. Grazzi ħafna, onorevoli Ojuland, issa l-onorevoli Schlute. <laughs> Yes, but look that you do not lose your luggage also. <laughs> Ara ma tlifx il-bagalja jgħid il-President nil-kollega. Klim mill-mikrofonu. L-Onorevoli Paxkassa. Grazzi, President. Għonek għandna eh, kwistjoni straordinarja, għandna regoli Eh, ħżiena u mbagħad politiċi li qed jinterpretaw dawn ir-regoli. Din il-politika ta' tarbija waħda fiċ-Ċina fl-għamla li ġiet deskritta biha hija sempliċement vjolanza li hija approvata mill-Istat. Jekk gvern irid jirregola il-livell tal-popolazzjoni tiegħu, m'għandux juża mezzi ta' vjolenza biex dan jagħmlu, Id-deċiżjonijiet ta' pjanar ta' familja u numru ta' kemm il-wilt ikollha familja hija deċiżjoni ta' ġenituri jista' jkun hemm kuxjenza li titrawem mill-istat jew informazzjoni, jista' jkun hemm inċentivi għal eh, mezzi materjali fir rigward il-popolazzjoni biex jagħmlu dawn nażliet. Iżda grazzi għall internet smajna b'dal każ ta' Fei Min u naf li mhix kasta ta' darba li ħan semmaw fuq dal-affarijiet miċ-Ċina jekk huwa minnu li ċina stess tammetti li xi ħaġa bħal din hija immorali għalhekk huwa dmir tagħna li niżguraw li aħna wkoll nimbuttaw biex ikun hemm iktar bidla fil-pajjiż u nimxu l qudiem Grazzi l-Onorevoli Paxkassa. Anzi, grazzi sur Paxka issa l-Onorevoli Obermajer. Skuża ruħi. Rajna dan il-kas eh, madwar id-dinja kollha u smajna l-kas huwa kas tokkanta ħafna. Jolqot il dak li jkun rajna li kien hemm arresta din il-persuna fejn Chiang Mei u kellha tagħmel abort forzat. Dawn in-nies Eh, ma nistawx jina taw sanzjonijiet jinżammu l-ħabs u wara wara li jim rajna li fil-fdal jim fil-fatt kien hemm ehm, sem li ġi injettat fil-fetu ta' Fei Chang Mei. Din hija politika ta' tarbija waħda, mija marbuta ma' politika ta' tarbija waħda mill-1979 u skont tħarriġ 400 eh, 400 miljon eh, abort saħħow fiċ-Ċina. Ma naħsibx li bizzejiet li sempliċement najdu li rrid ikollna dialogu ta' drittijiet tal-bniedem ma' ċina da mhux bizzejiet, jekk l-Unjoni Ewropea tkun verament serja fuq drittijiet tal-bniedem titwassal għal bojkot għal kull importazzjoni minnaħa ta' ċina. Din il-politika diżumana tittiġi indirizzata fiċ ċina u ċina tittem darba l dejjem il-politika ta' tarbija waħda. Grazzi, l-Onorevoli Obermeier, issa ntemmu il-kellima fissem il-gruppi u għal-kellim li jmiss l-Onorevoli Sonic. Grazzi, President. Il-abort sforzat fiċina hija xi ħaġa terribli. Irridu niġġieldu dan il-fenomenu bruħna u ġisimna qed naraw li tfal qed jinqatlu u din hija xi ħaġa diżumana u inaċċettabbli. Jekk pereżempju mara ta' 22 sena tqila qed tkun soġġetta għal abort sforzat bħalma smajna f'dal każ. Nistgħu ngħidu ċarotont li il-politika ta' tarbija waħda fiċ-Ċina qed tiġi infurzata b'miżuri ħorox din nirridu niżguraw li ma tirripetix ruħha fil ġajjini Dan fisser li huwa sempliċement rispett, disrispett ċar min-naħa ta' ċina fir rigward dritti drittijiet tal-bniedem u l-politika ta' tarbija waħda fiċ-Ċina qed kompli twassal għal aktar ċaħda min-naħa ta' ċina. iż żazax nisam fil- fiċina għedin jajdu li għet ikun ħafna kazijiet bħal dawn u hemm ħafna li qed ibatu saħansi jmutu minħabba din id-deċiżjoni. Issa l-Onorevoli Angelilli. President, fiċina il-politika ta' tarbija waħda waslet għal kontroll ta' twelit permezz ta' miżuri ta' sfurzar per eżempju l-abort sfurzat sa' 8 xar u sterilizzazzjoni mġela. Min ikollu wilt li lin mill-kontroll ta' l-istat ikollu taxxa li qatt ma jkun hemm bħala. Uninkwa persuna li tkun kontra din il-politika ta' tarbija waħda jista' jkollhom persegwitazzjoni ta' violenza u anki kisrulhom djarhom. Din hija tkasbir ta' dritti tal-bniedem speċjalment fir-rigward li ġiel il ħadd jagħmel abort minħabba jew waqqaf il-tqala minħabba li m'hemmx permess minnaħa tal-gvern ikun eh, mux aċċettabli li najdu li huwa sempliċement trauma għal mara li dan iseħ. U mux tabxejn li skont WHO il-fiċċina n-nisa qegħdin waslu għal aktar suicidi u bħala rata hija l-iktar waħda għolja meta mqabla mal irġil Għala, interrotta t-tiġi definita ċaru tont bħala infanticidju ġufi qtil ta' trapi. Grazzi, onorevoli Angelilli. L-onorevoli Skridalewska. Jek jożbuk. Grazzi, President. Il-Parlament Ewropew fir riżoluzzjoni li danda tiġi adottata llum ħaj esprimi l-opinjoni tiegħu fuq il-politika ta' Ċina fir rigward l-abort. Il-politika ta' tarbija waħda fiċ-Ċina hija ċara li hija tkasbir ta' dritti tal-niedem u hija violazzjoni tal-integrità tal-ġisem tal-mara. Il-miżuri ta' sfurzar li qed jintużaw kontra n-nisa biex iġeluhom jagħmlu abort bħal pereżempju l-takkis u l-persegwitazzjoni hija mod diżuman biex dak li jkun ipoġġilu pressjoni fuq fuq ommijiet li jistgħu jkunu ommijiet possibbli tal-ġejjieni. Dan rridu najdu li dawn il-feti jistaw jiexu 70 sa 80% ta' tfal fl-Europa f'dan stadju tal-tatqala jistaw jiexu. Allura rridu najdu li dan it-tip ta' politika tal-familja mhix xira u rridu naddu sa mill-kliem għal fatti u naġixxu. Grazzi. Grazzi, onorevoli Skridelewska. Issa għandi ħafna talbit għal-kelma ktar mill-li għanna ħin fil-fat jgħet il-President u nishtiq nżomm ma dawk il-kellima li għadhom ma tkellmux sissa. L-ewwel sur Gale. Grazzi, President. Jekk ikonna politika li tinvolvi abort sfurzat, jekk ix politika uffiċjali jew ta' parsi, għanna nikkundannawha. U għall-internet fil-fatt qed eh, fisser li dawn affarijiet eh, għadhom hemmhekk qabel kienu jseħħu mingħajr ma jiġu sanzjonati. rridu waslu benefiċċji għal dawk li jiġu kollom tkazbir ta' dritti tal-bniedem tagħhom. Għanna lista twila, ġurnalisti, kittiba, eh, provinċa partikolari fiċina ġew torturati u anki gruppi oħrajn ġew attakkati. Għalhekk huwa importanti li dan bil-punti ndaħluhom fl-aġenda tagħna u nippruvaw ikollna dialogu maċ-Ċina fuq każijiet bħal dawn. Grazzi, Sur Galer. Issa l-Onorevoli Zaborska. Nik joġbo. Grazzi ħafna, President, Kommissarju. Id-dinja xokjata fuq dan il-kas. Speċjalment meta naraw l-approċċ tal-awtoritajiet Ċiniżi u dan joħroġ fil-beraħ. Dan huwa tkażbir ta' drittijiet tal-bniedem ċarotont. Għalek Għalhekk importanti li dan is-suġġett nitkellmu dwaru fil-taħdidiet bilaterali tagħna maċ-Ċina. Jeħtieġ insibu għala din il-persuna nħatfet u għala ġiet imġela li jkollha abort. Ir-raġuni ewlenija hija l pjanar tal-familja fiċ-Ċina. Hija politika terribli iżda xorta waħda tiġi appoġġata mill-flejjes ta' minn ħalla 16 fiċ-Ċina. Għalhekk naħseb li l-Unjoni Ewropea ma tistax twassal finanzjamenti għal dawk l-organizzazzjonijiet li ta' parsi jkunu qegħdin jitkellmu dwar il-riproduzzjoni u s-saħħa u minflok jagħtu sassidi għall-abort. Grazzi, sal-Onorevoli Skinner. President, il-politika ta' tarbija waħda ta' Ċina hija l-qofol ta' dil-problema l-implementazzjoni tiegħu tagħha permezz ta' abort sforzat u infantiċidi hija il-miżuri li qed iwaslu qed jitwaslu. Din il-politika trid tiġi abbandonata darba dejjem mill-awtoritajiet Ċiniżi, Lkoll koll nittamaw li dan iseħħ xi darba, anke l-politika ta' kis tittieqa f'darba dejjem Iżda qed naraw li xorta waħda li żagħżuha qed twaqfet il tqala tagħha minħabba li ma ħalsix sanzjoni. U din hija terribbli, inaċċettabbli. Dawn l-affarijiet ma jistax jibqgħu sejrin hekk. Li fid-dinja tal-kummerċ naflu li ċina daħlet fuq qudiemnet iżda bżonn li jbidlu wkoll drittijiet tal-bniedem tagħhom u kwistjonijiet oħra, bżonn li darba l dejjem jarfuh dan. Grazzi. Issa l-onorevoli ġib. Herr Kollege Zip ist nicht mehr da, dann schließt das Catch die Mux kollega xib, mela issa s-sur Kut. Umdemmu l-proċedura Catch the Il-politika ta' tarbija wahda fiċina hija marbuta ma' fenomenu li l-awtur kbir tal ta' li moddi għal kattir ta' gideb. Din għanda xtaqsam l-autoritajiet lokali li għedin jindahlu f'dan il-punt, iżda ma stoċna pa' sejrenek. Din hija xi ħaġa li l-għaddejja għal xiren ta' snin b'mod sistematiku u s-sibla ruq tagħha fil-parlitika ta' tarbija waħda. Ġara darba din il-politika tibqa hemm l-abort sforzat, sterilizzazzjoni u l-attakki brutali bħalma rajna dan l-aħħar ħajibqgħu iseħħu. Irridu nindirizzaw din il-politika ta' tarbija waħda u rridu niżguraw li l-libertà tal-ġenituri tiġi rispettata. Irġilu nisa, Sinjura Verġa, u rridu niżguraw li d-drittijiet tat-tarbija mhux imwelda tikunu rispettati wkoll. Hija dritt universali tal-bniedem madwar id-dinja kollha, dritt tal-ħajja minn ġenerazzjoni mill-nisel sal-mod naturali. U ma nistawx paw għaddejjinek, meta ma jkunx hemm il-liġi applikata, rridu niżguraw li dan ma jaqpax ikun il-każ u ma jaqbax ikun hemm abort ta' tarbija mhux imwelda. Irridu ngħidu issa fuq dan il-każ le li ċina le għal politika ta' tarbija waħda. Grazzi ħafna sur Posselt. Signora Lunacek. Point of order. Inti qed li ħatiħu l-dawk biss li għadhom ma tkellmux. L-onorevoli Kil Nielsen ukoll xtaqed titkellem ma ċċattajtux imma tajt li kelma lill-onorevoli Posel. Diġà tkellem dan u għalhekk huwa ksur ta' proċedura. Nitlob issa li tilqa issa l-kelma ta' Sinjura Kul Nielsen u tija l-mikrofonu. Grazzi. das catch dadurch da um die Signora Luna Cek, il-proċedura KSDA hija e għatem biex id-dibattitu jkun għan għal iktar u għalhekk għandna ngħaddu l-kelma lil daw kollha li ma ġewx maħtura bħala gruppi politi, bħala kelliema mill-grupp politiku. Il-karta blu eh, hija proċedura oħra biex id-dibattitu jkun imqanqal. Jinflu għal-dibattitu ma tajtx il-kelma l-sur Posselt u issa ddeċidejt li uża uża l-karta blu dartejn u issa ddeċidejt li nadilu l-kelma bħala kellim, għax ma kienx tkellem bħala tkellim imma bħala taħt il-proċedura catch the blue, catch the eye. Tkellem taħt il-proċedura eh, tal-karta blu, ma nixtieqx nkun inġust ma xi ħadd imma rridu nizguraw li kulħadd jitkellem. Issa nagħdi il kelma lill-Kummissarju Hedegard. Dawn l-iskandli ta' l inkluż il-każ tal-wax ta' Sinjura Fengġemej illi ħafna minnkom referra għall-lum irridu jiġu dirizzati. Aħna però smajna wkoll is Chun Yang u s sinjura Karui mill-provinċja Huyan illi kienu ħames xhur u tmin xhur tqal rispettivament meta kollhom jagħmlu abort sforzat f'April u hawnhekk f'Ġunju. Għanna ħadna nota l-autoritajiet ċiniżi kondannaw dawn il-prassi fil-kasta finġamej u għalu li kien hemm investigazzjoni li ġiet l-uffiċjali responsabbli ġu kastigati ħadu nota wkoll illi f'17 il-provinċja ħajkun hemm investigazzjoni fuq skala kbira fejn ġew ġifieri rapportati problemi ta' dan it-tip. L-Unjoni Ewropea xedha għadha mħazba għal rapporti li s-Sinjura Feng u l-familja tagħha għadin jiġu issa jittieħdu miżuri ta' ritaljazzjoni kontrihom qegħdin ipattuwilhom u l-Unjoni Ewropea tkompli issegwu dawn il-każijiet mill qrib. Aborti sforzati u ċib ta' violenza u koalizjoni kontra n-nisa u illegali kontra n-nisa fiċ-ċina, l-implementazzjoni tal-liġi tibqa' problema. Fil-kontest tal-aħħar sessjoni ta' dialogu bil-Unjoni Ewropew u ċ-Ċina li kellna fi Brussell u fi 29 ta' Mejju, l-Unjoni Ewropea ħeġġiet ċittadin l-autoritajiet ċiniżi sabiex jaċċertaw l-implementazzjoni tal-politika tal tarbija waħda jkunu f'konformità mal-obbligi ta' drittijiet tal-bniedem milli għandha iċ-Ċina aħna għadna wkoll. Illi dawk li u dawn um, l-azzjonijiet jiffaċċjaw il-miżuri adottat. Aħna rajna li kien hemm nies li kienu qegħdin jgħinu lil vittmi illi spiċċaw kellhom jintbatu l-ħabs u dan kellna per eżempju kas fejn wieħed għamel erba' snin il-ħabs u mbagħad ġie sottomess għal ħaws arrest tal-erba' snin. Wara. Aħna semmejna wkoll il-kas ta' Mohan Fang illi il ġieda tiegħu kontra il-laborti sforzati ma' magħrufa fl-Ewropa nitolbu l awtoritajiet Ċiniżi sabiex jevitaw dan it-tip ta' violenza kontra n-nisa. L-Unjoni Ewropea tkompli segwi dan il-każ u ħadd tkompli tqajjem dan il-punt mal-awtoritajiet Ċiniżi. Grazzi President. Vielen Dank, Frau Kommissarin Hedegaard. Zum Abschluss der Aussprache. Grazie, Kommissarju Hedegaard. U issa biex nagħlaq sitt mozzjonijiet. Tres u dibattatu malu u l-votazzjoni ħad tibda issa.